Uh, dear colleagues, I would. Esis kollegi. No Uh, dear colleagues, I would appreciate if. The... Naprezza jekk dawk il musib għaw l-ispiegazzjonijiet tal-vot, jekk joġobom joħorġu mill-emiċiklu ħalli minnu jt jispiega l-vot, eh, ikun jista jispiega u jaqbat it-tira l-ura d-dar fil-ħin. Oh, oh. So once again, colleagues, I would appreciate if those that are not... Naprezza għal darbohra li dawk eh, li mux se jispiegaw il-voti jek joġobu joħorġu mil kamra ħalli nispiegaw il-voti jek joġobkom rispettaw il-dawk li jishtiqu jispiegaw il-voti u għandhom it-tira l-ura dar. Thank you. Now we start. Grazzi ħafna, issa nibdew l-ispjegazzjoni tal-voti. L-ewwel wieħed huwa ir-report fuq il- il-font ta' garanzija